jisser isseħ wara il-dibattitu li jmiss. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa dibattitu fuq il-tentativi reċenti ta' kriminalizzazzjoni kontra l-persuni LGBTI. Zunächst erhalten di Verfasser das slot L-awturi ħajkollhom l-opportunità li jitkellmu l-ewwel u nibdew bis-sur Romeva Irweda għal minuta u nofs. Kulħadd jitwieled ħieles fid-dinji ta' drittijiet L-istati kollha jridu jevitaw il-vjolenza u l-inġitament tal-mibeda bażat fuq karatteristiċi individwali kif ukoll l orientazzjoni sesswali, l-identità sesswali u l-espressjoni sesswali. Għalhekk importanti li anki 76 ruħ il-pajjiż ikomplu jagħmlu eh, waqfin tal-reati kontra n-nis omosessuali, jew inkella il-reati jew inkella il-pina kapitali għal dawn l-affarijiet. Min qed jintefal ħabs, per eżempju fl-Uganda, Nis li ntafaw seba' snin il-ħabs jew inkella l-pini pina kapitali fil-liġi ta' xarija fin-Niġerja. Għallek din riżoluzzjoni nikondannaw l-adozzjoni ta' iktar repressjoni kontra LGBTI u nifakru li l-orientazzjoni sessuali, l-identità sessuali jaqgħu taħt il-kompitu ta' drittijiet individwali għal privatezza kif garantita taħt il-liġi internazzjonali u l-kostituzzjonijiet nazzjonali. Nappellaw għal dawn is-76 pajjiż biex iwaqfu ir-reati kontra atti ta' nis tal-istess sess. U Nappellaw għal Prim Ministru tal-Uganda ma jiffirmax l-posta liġi kontra n-nies omosessuali biex tgħaddi għal liġi u anki iż-żwieġ li projbixxi żwieġ il-dokumenti li projbixxi iż-żwieġ ta' nies omosessuali. Hemm diskriminazzjoni fuq l orientazzjoni sessuali u qed naraw li ftejm, reviżjoni tal-ftejm kotonu għandu jiġi mħeġġeġ biex ikun hemm anke l-appoġġ minnaħa tal-Parlament bħal minna nappellaw. Grazzi. Grazzi tassew l-Onorevoli Romeva Irweda kellim li miswa l-onorevoli tana kal minuta. Il-verità li daqsek tispeċina u li l-omosessualità qed tikber eh, fil-Ewropa u aħna donna qegħdin komplu niddiskriminaw kontra person tal-LGBTI. Hija ironika li l ġit kontra l-omosessuali fl-Indja u l-Afrika huma era kolonjali introdotti mill-Ewropej u huma wkoll però irtirawhom fil-pajjiżi tagħhom issa l-pajjiżi f'kull kultura bekk il gverni jitridu jifmu li jifmu ta' tal-bniedem u m'għandhomx jindaħlu pero mandomx id-dritt li jikriminalizzaw jakkużaw persuni innoċenti li jixtiequ biss eh, jgħixu l-ħajja privata tagħhom. Għalna għalhekk irridu nappoġġjaw il-komunità tal-LGBTI u naħdmu mal-imsiba tagħna madwar id-dinja speċjalment preferenza mal-liġijiet li ħarġu dim il-President tal-Uganda u tan-Niġerja biex jikriminalizzaw omosessualità biex iħeġġu tibdiliet għal dawn il-liġijiet li mhumiex tajbin huma repressivi ħafna. Fil danka kolleg. Grazzi tassew. L-Onorevoli Tanok. L-Onorevoli Xaka għal ta' u nofs, ta' sew, su President Komissarju Iżis kollegi, aħna diġa edin nifacċjaw sfidi gbar f'bosta pajiz madwar id-dinja, l-LGBTI, dawn il-persuni ġew affaċjati bħafna kriminali, bħafna eh, diffikultajiet għalli il-ħajja tagħhom qed tiġi kriminalizzata f'ħafna setturi u għalhekk tfixkel ħafna l-ħajja tagħhom f'dan il-Parlament diffiċ niksbu membri biex ikkondannaw it-teddidiet lil dawn il-persuni li qed jikisru l-midritiet tal-bniedem jiena nemmen li din hija ħasra tal-Ewropa llum. Il-fatt li aktar ammont kbir ta' nies fil-parlament mhumiex lesti jikkondannaw lil russja u lil persuni li ħajjieħdu sem fil-Olimpijadi ġewwa r-Russja specialment meta nqisu f'ħafna tħassibiet tħassib ta' ċittadini tagħna eh, ovvjament jinvolvu inna Meta nara daw tip ta' gvernijiet, eh, meta nara l-Olanda eh, tieħu azzjoni u tibat Eh, l-aħjar delegazzjoni ta' ħajja najdu mela li s-sur Putin eh, li tkun omosessuali miex għazla li titkellem dwara miex propaganda inti għandek tkun taf dan sewa. Il-Komitat Olimpiku diġa qed jiddispjaċih li għazla li russja għal dawn l-Olimpijadi ta' xitwa u jiena ukoll jiddispjaċini dwar dan. Jiena naħseb li dan il-Parlament u il aħna l-kol mod individwali rridu nassikuraw li aħna parti rridu nibdu l-bilanċ u nirrispettaw id-drittijiet tal-persuni LGBTI lejn il-lat progressiv. Dik hija responsabilità li aħna naqsmax wara kollox il-persuni l-drittijiet tal-LGBTI huma drittijiet li aħna rridu inħarsu. Grazzi tassew l-Onigura Xake, issa l-minuta u nosna l-kelma l-Onorevoli de Kaiser. Grazzi tassew, Sur President. 78 pajis madwar id-dinja ma jarfux drittijiet ta' persuni omosessuali u lesbjani. Uħut minnom fil-fat jikkondannaw il-persuni LGBTI u anki kondannaw għal mewt. Fl-Afrika, il-Burkina Faso, Benin, il-Ċad, il-CAR, il-Kongo, il ċad il car il kongo l-Ginea, l-Gabon, l-Bizaw, Bini Bizaw, il côte d'Ivoire, Madagaskar, il-Mali, il-Niger, Rwanda u l-Afrika t-isfel, id-drittijiet ta' dawn il-persuni huma rispettati u legali. U din hija dimostrazzjoni ċara tal-iżvilupp lejn it-tolleranza u anki għarfin ta' drittijiet allura aħna qed nistennew li l-Uganda, l-Niġerja u ta' ċertu punt anki r-Russja huma ħatja tal-fatt li qed joħolqu liġi eh, eh, jikkriminalizzaw il-persuni LGBTI, joħolqu anke propaganda kontrihom. Persuni oħra ser ikunu qegħdin jiffirmaw liġijiet li huma diskriminazzjoni ġenwina kontra il-personi LGBTI. Importanti għalek li l-Unjoni Ewropea tuża reviżjoni tal-ftejn ta' Kotonu sabiex turi rispett lejn orientament sessuali. Ta' bilħa dan dinja pożizzjoni kritika li ix-xelluk qed tħares per qed tiddefendi. Pero kultant hija il-viżibilità li eh, toħloq diviżjoni bil-lemin u xxelluk fuq din il-kwistjoni. Sanat il-kelma l-onorveli Susa għal żewġ minuti. Grazzi tassew, Sur President. L-Indja sa bidlet il-leġizlazzjoni tagħha biex ma tikkriminalizzax iktar l-omosessualità. L-Uganda u kol ħolqot però liġijiet eh, kontra l-omosessuali u n-Niġerja u kol mill-ġdid għanda eh, qed kontra l-persuni LGBTI. Fir-Russja mill-ġdid hemm leġiżlazzjoni kontra il-persuni LGBTI u anki l-propaganda marbuta magħhom. u għalhekk hemm il persegutazzjoni ta' omosessuali fir-Russja, fi Spanja. U qed ikun hemm diskriminazzjoni kontra l-LGBTI, speċjalment meta nqisu il-liġi li ġiet proposta min-naħa tal-gvern. Fil-Portugal, il-naħa tal-lemin tal-Parlament qed tikkampanja kontra il-persuni qed tikkomplika l-ħajja tal-LGBTI Dan kollu aċċettabbli f'dawn il-pajjiżi skont il-politika ortodossa tiegħu u għalhekk aħna ma nistgħux inħarsu lejn dawn l-avvenimenti eh, blenti differenti. Bosta pajjiżi ħafna nies jispiċċaw b'sentenza twila għal ħabs minħabba l-fatt minħabba l-atti sesswali tagħhom jew inkella mill-fatt li jkunu qegħdin eh, minħabba l-orjentament sesswali tagħhom. Dawn il-liġijiet insibhom f'bosta pajjiżi. U din l-imġiba għalhekk tit titbiddel hija waħda medjevali għax aħna wara kollox il-koll ugwali, il-koll twilidna b'mod ugwali. L-idea ta' xi ħadd e, barra l-familja li tindaħal fuq l-affarijiet interni ta' familja oħra bl-inklużjoni tal-familji tal-LGBTI hija inaċċettabbli u l-bqija tad-dinja u anki l-Ewropa titċħat il-fobja marbuta mal-persuni LGBTI għal dawn il-nies bosta pajizi għan ftit drittijiet u aħna suppost il-koll għanna drittijiet ugwali. Grazzi tassew, issa l-minuta u nos l-onorevoli preda. Grazzi tassew sur president. Il-grupp tal-PPE huwa kontra forma ta' kull forma ta' diskriminazzjoni fuq ir-razza, l-etniċità, u għalek il- aħna ninsabu konvinti li drittijiet huma drittijiet universali madana kollu jiena ma iffirmax il-rizoluzzjoni konġunta f'dak li għandu x'jaqsa ma' suġġett li għanna fuq l-aġenda tagħna llum. Dan għaliex aħna ħsibna li huwa aktar orjentat b'intenzjoni intenzjoni politika u għalek mandiġ daqsek urġenza kif inqiswa f'każijiet oħra u għalek bħal kollegi oħra tagħna f'gruppi politiċi oħra aħna ninsabu mħasba dwar x'qed iseħħ fl-Uganda, fin-Niġerja, fl-Indja jew nkella fir-Russja. U għalek aħna nixtiequ nitilbu l-President tal-Uganda biex jelimina il-regola 415 eh, tal li, tamel li tamel kriminalizz li eh, joħloq diffikultajiet fil-orientament sessuali ta' dawn il-persuni. U din hija parti mill-kodiċi penali tal-Uganda. Din hija sezzjoni 145 nerġa' nirrepeti. Din għandha x'taqsam ma' relazzjonijiet li persuni differenti ta' orjentament sesswali jista' jkollhom u għalek għan ixtiju nitolbu l korti Suprema biex tirrevedi eh, il-paragrafu kol 377 tal-Kodiċi Kriminali tal-Indja li tipprojbixxi l-omosessualità. Madana kollu nixtieq nitkellem fuq resep però ħani hawnhekk, grazzi. Grazzi tassew l-Onorevoli Preda issa nagħti l-kelma l-kittiba ta' nat il-kelma fissem il-gruppi nat il-kelma l-onorevoli Kelly. Grazzi ta' sew aħna man fl-Ewropa nagħmluħux diskriminazzjoni għab bażi ta' orientament sessuali. Jiena naħseb li l-imġiba qiegħda titjib u għalhekk il-persuna tiġi ġudikata fuq il-karatteristika u l-valuri tagħha aktar mill-li l-orientament sessuali. Aħna rridu naħdmu però biex naħdu dawn il-valuri madwar id-dinja nifirxuhom naraw situazzjonijiet però li qegħdin imorru għallaru u dawn nsibuhom fl-Uganda u fin-Niġerja fejn il-persuni tal-GBTI edin jiġu kriminalizzati u għalek ridu nużaw kull ħaġa li nistaw u naraw li liġijiet tagħhom jiġu rtirati u naddu kol tip ta' ninfurzaw il-valuri tagħna fuqhom permezz anki ta' relazzjoni li għandna magħhom. Fl-Ewropa mbagħad ħdejna għandna ir-Russja. Ek superpower biex ngħidu hekk pero għanda ehm, mentalità dejqa ħafna f'dik li sesswalità u din għaddeja taħt il-President Putin u din ħajkolla influenza kbira wkoll fuq l-Olimpijadi ta' xitwa u aħna lek issa rridu nissikuraw li il-persuni ser imorru l-Olimpijadi eh, mill-klassijiet kollha tas-soċjetà u għalhekk nistgħu ninfurzaw eh, il-ħsibijiet tagħna f'dan iż-żmien. Grazzi tassew, Onorevoli Kelly, issa l-minuta nagħti l-kelma l-Onorevoli Gomez. Il-kriminalizzazzjoni tal-persuni LGBTI fin niġerja l-Uganda, ir-Russja u pajjiżi simili isarfu teddida li drittijiet fundamentali tal-bniedem, id-dritt tal-ħajja, dritt ta' eh, libertà ta' espressjoni, dritt ta' personalità. Din hija inġustizzja, repressjoni għal persuni tal-LGBTI u anka diskriminazzjoni kontra l-appoġġ tagħhom u f'dawn il-pajjiżi u f'bosta oħrajn. Din timmina u kol l-sforzi li edin isiru biex wieħed jġilet kontra l-marda tal-HIV u l-AIDS. Għal raġunijiet ovvja, aħna irridu nikkondannaw dawn il-miżuri legali li din isiru kontra l-persuni LGBTI f'ħafna pajjiżi u nitolbu għal l-irtirar ta' tali leġizzazzjoni tiddiskrimna kontra l-persuni LGBTI f'daw il-pajjiżi aħna nixtieq ukoll aħna t-naraw li uħut mill-msiba tagħna tal-kotonu qed jadattaw dawn il-liġijiet. Aħna rridu naraw x'inhuma relazzjonijiet tagħhom u nisfurzawhom biex jirtiraw dawn it-tip ta' liġijiet u naraw li huma jħarsu u jirrispettaw id-drittijiet ta' dawn il-persuni. Dan kollu fil-ftejjimiet tagħna rridu jtħodu konsiderazzjoni. Grazzi tassew, issa l-minuta l-Onorevoli Benjen, grazzi tassew jiena nilqa din ir-reżoluzzjoni speċjalment meta nqisu xejra tal-biża tal-kriminalizzazzjoni diskriminazzjoni kontra persuni LGBTI madwar id-dinja. Din verament ħassibna men seba pajjiżi għandhom il-pina tal-mewt li qiegħda fis-seħħ sabiex tikkondanna attività konsensuali bejn adulti tal-istess sess. 78 pajjiż jikkonsidraw bħala reat. Aħna għadam rejna xi ħaġa li qal sur Cashman li tistaqsi il-tejn ta' kotonu hemmhekk emmek aħna rridu niftakru li din isħubi għanda għandha lan itnaqqas u telimina il-faqar fl-Afrika, allura ma naħsibx li hija soluzzjoni biex telimina dan il-ftehim, pero il-Kummissjoni Ewropea għandha tagħmel ħafna iktar xogħol din il-qasam u mhux biss permezz ta' pressjoni f'dak li influenza fil-kummerċ, però tuża ftehim bħal kotonu sabiex eh, tinsisti fuq l-influenza taħħa, pero anki permess ta' eh, sviluppi ta' għajnuna u ta' kapacità. Aħna, per eżempju, fil-Birmingham, għanna tip ta' toolkits fl-iskejjer. Il-Komissjoni Ewropea ti tissegwi tali eżempju tiżviluppa u kol tali proġetti għal-pajizi din jizviluppaw. Grazie tassew, issa għal-minuta u nosna til-kelma l-Onorevoli Corneliusen. Grazzi tassew sur President. Palissa Lajnejna l-kol fuq l-Olimpijadi ta' xitwa ta' russija u għanna raġun namlu għek, prof l-istess waqt situazzjoni sejra għallar f'kontinenti oħra. Fl-Afrika, fl-Uganda, fej xar ilu il- liġi kontra l-omosessualità ġiet adottata jien kelli l-privileġġ li niltaqa' ma' wħud mill-attivisti mill-Uganda li jinsab li huma l-aktar qalbi nafos dawk li jinnaf u qegħdin jitolbu bil-ħnina għajnuna tagħna fin-Niġerja fejn il-Senat adatta ukoll eh, liġi biex jikriminalizzaw l-attivitajiet bil-omosessuali u aħna għadna f'pożizzjoni fejn nistgħu nippruvaw nagħmlu xi ħaġa hawnhekk u anke fl-Indja fejn l-Qorti Suprema għamlet ukoll il-reġat adottat il-liġi kontra l-omosessualità. Aħna f'dawn l-aħħar 20 ta' snin fl-Indja rajna eh, konna rajna aktar rispett eh, lej drittijiet tal-bniedem, però dawn l-affarijiet ma jidrux hekk kif innet narawhom bħalissa. Irridu aħna ħaddanna l-ugwaljanza fit trattati tagħna biex kunem aktar rispett lejn persuni tal-LGBTI, aħna tnejnu l-daw kollha li huma oppressi u li huma U il-valuri tal-Unjoni Ewropea mhux qegħdin biss fis-suq intern, ma anke fil-valuri tal-Unjoni Ewropea, l valuri ta' ugwaljanza u dawn għandhom jigbidawna fir relazzjonijiet tagħna bħal mal-pajjiżi bħal Uganda u n-Niġerja u l-Indja u kif ukoll ir-Russja jien għalhekk nitlob l-istituzzjonijiet kollha Ewropej sabiex jagħmlu dak kollu li jistgħu sabiex jiddekrar l-omosessualità madwar id-dinja. Grazzi. Es folgt nun für eine Minute Herr Kollege Klaas. Grazie tassew l-Onorevoli Klaas. Grazie tassew, Sur President. jina missir ta' zewt subin u għalek nitħasseb ħafna il-situazzjoni ta' kif gruppi tal-LGBTI jamlu xol taħħon fil-qasam tal-edukazzjoni. Il-punti ta' kollu li jagħmlu għam meqjus bħala omofobiku. Din hija xi ħaġa skandaluża f'sena l-2014 fej jkun hemm eh, jkun hemm kriminalizzazzjoni ta' nies minħabba huma kif huma. ħafna drabi dan li l-omosessualità titqis bħala reja tinsibhom f'pajjiżi iżlamiċi dinja xi ħaġa li ma stawx ninjurawha għalkemm hu fatt inkonvenjenti. Aħna lanqas nistgħu namlu relazzjonijiet kulturali għaliex aħna rridu nħarsu wkoll il-fatti kif inhuma aktar milli noqogħdu eh, eh, nuru ħnina u nifqu hemmhekk. Grazzi tassew sur klas għal minuta nagħti l-kelma l-Onorevoli Geringer de Odenberg. Dziękuję Pani Przewodniczący. Grazzi tassew sur President, 78 pajjiż madwar id-dinja atti sessuali volontari tal-ista adulti bil-istess tal-istess u meqjus pala rejat. F'ċertu pajiza il-pina tal-mewt u ħawt il-ħabs. Hemm ħafna pajizi li qegħdin jiksru drittijiet tal-bniedem u għalhekk hemm dawn il-liġijiet repressivi kontra il-persuni LGBTI u dawn qed jiġu adottati pereżempju fl-Uganda, fl-Indja u fin-Niġerja. Id-drittijiet tal-bniedem huma universali u inalienabli u għalek ridu protetti u garantiti minkejja l-orjentament sesswali jew l-identità sesswali. L-Unjoni Ewropea li kienet qed tiġġieled għal rispett bla kundizzjoni għad drittijiet tal-identità tagħmel dak kollu li tista' biex s-seħen irregolata li ma jkunx hemm diskriminazzjoni minħabba orjentament sesswali. Il-Kummissjoni u l-IAS u l-Istati membri iridu jieħdu konsiderazzjoni dawn id-drittijiet anki brabta ma' stati li jedin jifaċċew din il-problema u ma' parti ma' msiħba ma' l-Unjoni Ewropea f'xibta jimiet. Grazzi tassew, issa għal minu tas-Sur Cashman. Grazie ta' sur President. Il-kriminalizzazzjoni għed tizdiet ta' personi LGBTI tħossibna ferm. Matul dawn l-aħħar 48 sija madwar 12 persuna fin Nigeria ġew mitfu għal ħabs fid-dar tagħhom stess, sempliċement minħabba l fat li huma sesswali. ma' it-tfal ta' ta' familji li issa ġew mitfu għal ħabs sempliċement għax omosessuali. Din il-ġunju li għadda aħna qajjimna din il-kwistjoni fil-fejm ta' Kotenu Dawn il-ġiet il-ġodda huma xhieda kera tal-impotenza l ta' Kotenu għaliex mem lebda dialogu fuq id-drittijiet tal-person tal-LGBTI. Issa wasal iż-żmien li ninvukaw artiklu 96 li tqis proċedura ta' esklużjoni f'każijiet ta' ksur kbir ta' drittijiet ta' bniedem fejn is-soluzzjonijiet kollha jkunu ġew adottati. Mem lebda għażliet oħra aħna rridu nuru li dawn il-ksur sistematiċi ta' drittijiet tal-bniedem b'serjetà u għalhekk il-Kummissjoni għandha tibda tagħmel reviżjoni mill-ġdid li tressa it-talbit tagħna u taffetwa wkoll ir-relazzjonijiet tagħna wara il-ftehim tal-ACP u ta' Kotonu anki mal-pajjiżi tal-ACP u għalhekk li ngħid mill-ġdid sur President l-istorja turina li jekk aħna nissagrifikaw id-drittijiet u l-President jaqtalu l-mikrofonu. Grazzi tassew, issa natu naddu għal proċedura taħt il-KGDI. L-Onorevoli Repo. Grazzi ta' Sir Sur President. Il-bnedmin u il-ħajja ma nistawx nimmissuwa ma sagri. Aħna il-koll għanna dmir li nevitaw diskriminazzjoni u l-vjolenza għabbażi ta' l-orientament sessuali jew s-sessualità nfissa. relazzjonijiet sesswali u b'kunsens u meqjus bħala rejat bosta pajizi u dawn ir rejat jista' jwaslu wkoll għal pina tal-mewt. Aħna rajna wkoll liġijiet ta' din in-natura adottati fl-Uganda u n-Niġerja. U anke fir-Rissja reċentament ġiet adottata liġi fejn il-propaganda omosessuali hija projbita il-mexxejja politiċi u politiċi edin jaħdmu sabiex intimidaw li ċittadini u anki biex inaqsu id-drittijiet tagħhom metodi li huma kemm xejn dubjużi. U ta' sikwit aħna rajna wkoll bidla eh, u, anki rajna violenza lejn il-minoritajiet eh, tal-LGBTI. Aħna għanna dejjem niddefendu drittijiet tal-bniedem u biex ikollhom ħajja deċenti. Grazzi. Grazzi ħafna sur-rejpola għanna il-proċedura ta' kaċ li għaj sanna dil-kelma lill kummissarju Kallas. Sur President, membri onorevoli. L-Unjoni Ewropea taqsam it-ħassib li ġi espress mill-Parlament dwar il-ksur ta' drittijiet ta' persuni lesbjani, omosessuali, transessuali, u bisessuali u intersessuali. L-orientament sessuali għadu għet jintuża bħala pretest għal ksur ta' drittijiet tal-bniedem, il-persuni LGBTI għadhom għet jikollhom diskriminazzjoni kontri u anka violenza. Emma dwar 80 pajis li għadhom jitrattaw dawn it-tip ta' relazzjoni tal-bej persuni l-istess bħala kriminalizzati inkluż per pajjiżi li daħlu leġislazzjoni repressiva kontra dawn il-persuni LGBTI l aħħar waħda kienet in-Niġerja. Numru ta' pajjiżi jimpon wkoll il piena kapitali u rajna wkoll eżempju ta' li jerġgħu jiġu kriminalizzati eh, relazzjonijiet bejn persuni adulti tal-istess sess din mhix kompatibbli mal-liġi eh, dwar id-drittijiet tal-bniedem u tapplika wkoll għal dawk li jikriminalizzaw id-diskussjoni pubblika jew diskussjoni ta' eh, omosessualità b'mod pubbliku. Din mhix aċċettabbli għal dawk li huma libertajiet ta' espressjoni u assembleja palma tafu l 24 ta' Ġunju tal-2013 il-Kunsill adotta linji gwidi biex jippromovi u iħares illi wieħed ikun jista' eh, igawdi id-drittijiet tal-bniedem kollha minn persuni LGBTI. Dawn jinsabu fil-qalba tal-politika eh, ta' drittijiet tal-bnidem tagħna u jagħtuna aktar odda fil-ħdan li IAS e pal pal kummenti tal eh, rappresentant Oli Catherine Ashton Jr. fuq l-adozzjoni tal-liġi kontra l-propaganda fil-Russja F'Diċembru mbagħad kien hemm ir-regolam il-sentenza tal-qorti fl-Indja li reġa' tikkriminalizzat eh, dawn l-affarijiet. Kif ukoll mbagħad eh, f'Diċembru li firma fil-Parlament eh, ta' Uganda u l-bieraħ anzi u riċentement ukoll fin-Niġerja. Dawn id-drittijiet ta' LGBTI u koll jitqajmu fi dialogu f'pajjiżi bħal Russja u Niġerja. Aħna ħanibqgħu eh, nappoġġaw is-soċjetà Sirjana għal dawk li huma demokrazija u drittijiet tal-bniedem. Il-Unify Europe talbet li ikunem ħarsien ta' drittijiet tal-LGBTI u din tnedit fl-2013 ħat għala din is-sena aħna konxi li l-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem ma' bażi ta' orjentazzjoni sessuali kif ukoll identità tal-ġeneru li tista' twassal għal diskussjonijiet sensittivi u ċertu tensjoni fir relazzjonijiet tagħna ma' pajjiżi terzi. Iżda dan ma jiġġustifikawx nibqgħu sikta hemm bżonn li nitkellmu. Aħna mhux ħanibqgħu sikta Issa dwar is-sospensjoni ta' artiklu 6 u design fil-ftejim ta' Kotonu, jirasib li pożizzjoni tal-Kummissjoni bħalissa hija li għanna niżaminaw il-possibiltajiet kollha l-oħra sabiex ikunu nistgħu ninfluenzaw l-iżviluppi qabel ma nkunu nistgħu naslu għal l-aħħar riżort, l-aħħar soluzzjoni u l-soluzzjonijiet u l-possibiltajiet nukleari ħafna tagħna. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kommissar Kallas zum Grazie ħafna, Kummissarju Kallas. Mela biex nalaq dan id-dibattitu ġew prezentati sitt mozzjonijiet, id-dibattitu issa huwa malu il-votazzjoni ħassir dal-waqt. Issa biex ngħaddu għal votazzjoni fuq is-sitwazzjoni tal-Kambodja u Laos il-mozzjoni komuni minn seba'